Okay, good morning everybody. Can everybody take his off? Jekk joġobkom ħudu postkom eja nibdew il-laqa tagħna. We have a vote in a few minutes, so uh, before that Għanna l-votazzjoni fi minuti. Qabel il-votazzjoni eja ngħaddu għall-ewwel punt nadottaw l-abbozz ta' aġenda Nixtieq nibda billi ngħid illi punt 18 l-edizzjoni tal-glinji gwida ta' peti se jkun post-post għal jannar u jekk memx oġġezzjonijiet għall-aġenda mela nistaw nadottawa. Punt ieħor l-approvazzjoni tal-minuti ta' 12 ta' Novembru ta' din is-sena dan ukoll ser din l-approvazzjoni se tiġi posposta għal jannar ukoll għaliex it-traduzzjoni għada mhijiex disponibbli. S'isem il-President nixtieq ninformakom illi għanna assistent ġdid fis-Segretarjat tal-Peti mhux edha hawnhekk ma non borma mhux li għadha mux edha hawnhekk hija ta' ċittadinanza Olandiża u forsi la tkun hawn tkun tista' tintroduċi ruħa xtaqt nilqaħħa għaliex hija ħadmet anke f'istituzzjonijiet Ewropej preċedentement u ninsab ċerta illi ser tintlaqa minn kulħadd hawnhekk. Mela, Ejja, naddu għal votazzjoni. Għanna żewġ voti. L-ewwel fuq l-abbozz ta' rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fl-2014. Nixtieq insaqsi jekk is-Sinjura Geringer tixtiqx il-mikrofonu jew forsi jekk hawnx xi shadows li jixtiequ jieħdu l-mikrofonu qabel ma ngħaddu għall-votazzjoni. Nixtieq ngħidilkom li jiena l-ewwel darba illi qed nippresedi sessjoni ta' votazzjoni ġifieri nitlobkom eh, ta' druni l-Onorevoli Geringer de Odenberg. Jina nixtieq nirringrazzjakom għal ħidma li għamilna u anke lil konsulenti tagħna. Il-traduzzjoni mill-Ingliż mhux qed toħroġ. Qed taħdem issa? Okay. Eh, chciałam podziękować. Naħseb li nistgħu nkomplu. Mela kif kontet najt? Jiena nixtieq nirringrazzja l Shadow Rapporters kollha u lill assistenti tagħhom għal ħidma tajba tagħhom li kienet waħda pjuttost komplikata u ma kontx qed nistenna li ser ikollna rapport annwali tal-2014 għaliex ilna naħdmu fuq għal tliet xhur. Dan kienu kol parti mill-mandat preċedenti. Iżda spiċċajna b'xi mit amenda. Kif kontet najt jiena kontenta b'dan ir-riżultat u nittama illi il-kummenti illi saru fl-aħħar laqa u d-dibattitu li kellna unek fil-kumitat dawn ikunu eh, eh, eh, appoġġati jappoġġaw dan id-dokument li tistaw taraw li huwa aħjar minn dak ta' qabel. Nixtieq nirringrazzja lis-segretarjat għal-ħidma tiegħu u għal-paċenzja tiegħu. Grazzi ta' il-President Heinz Becker. Jek joġbog, Iva, grazzi tas-sew, Signora President, hemm xi kummenti li jiena xtaqt namel nishtiq inkompli ma dak li għalet il-rapporter tkellmet dwar xogħol ta' tlet xhur, tlet xhur ta' ħidma. Iżda dan ix-xogħol sar fl-assenza tal-PPE. Din kienet xi ħaġa inaċċettabbli li l-affarijiet isiru b'dan il-mod. Kien hemm il-PPE ma kienx qed jattendi u għalhekk aħna ser nirrifjutawh jumejn ilu bit il-bira kellna l-ewwel laqa tax-shadows. L-istil u l-kwalità aħna ma nistawx naċċettaw dan il-ħaġa, hija inaċċettabbli. Dan huwa rapport illi kien ta' suċċess, kien jinvolvi gruppi differenti hawnhekk. Fejn ħdimna tajjeb ħafna istana l-oħra, iżda ma kienx hemm telefonati, ma kienx hemm emails, ma kien hemm l-ebda tip ta' kuntatt biex ikun hemm koordinazzjoni. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli u l-ebda MEP ma jixraq dan il-kumtat ma jixraq lu din il-ħaġa. Ħames emendi biss tal-PPE ġew ikkonsidrati tafu dan xi fisser, ifisser illi ma kienx hemm minnu lest li jaħdem biex ikun hemm kontinwità. Kif kont qed ngħid, kien hemm maġġoranza assoluta qabel fuq ir-rapport annwali, iżda xorta waħda <laughs> jidher li ħadd naxtaq li nkomplu f'din il-ħaġa. Aħna suġġerejna li kun hemm xogħol isir aktar xogħol isir aktar maġġel, konna f'kontattu kol segretarja tal-Parlament Ewropew u ħriġna bi proċess ġdid intom għal darboħra eh, ħannistu l dawn affarijiet u sfortunatament li sejjar u l-għalde u koll qablu ma'kom. U ma mamluwomx fil-laqta shadows tagħhom. U dan huwa kollu fl-interess tal-petizzjonanti tagħna. Ta huma jippretendu li ċertu affarijiet isiru b'mod aktar maġġel u jistennew ukoll li kunem prezentazzjoni ċara tal-kriterji f'konformità ma' leġislazzjoni Ewropea dan affarijiet rrid nagħmilhom ċari għax u impossibbli li nitkellmu fuq din l-kwalità ta' koordinazzjoni hija ħasra illi dan ir-rapport intom ser tkunu edin toħorġu b'rapport li f'dawn l-aħħar xhur u snin eh, eh, Suppost kien ġiet jiġi appoġġa fl-Kumitat Petizzjonijiet, grazzi Sur Becker qabel ma nagħti il-mikrofonu lura lilek, Sinjura Geringer. Nagħti il-mikrofonu lil Sur Marjas l-ewwel. Grazzi tassew, Signora President. Jiena ma konċ ser nintervjeni għalli xaħna ġejna unek biex nivvotaw. Ġejna biex nivvotaw. Dinja proċedura ta' votazzjoni u kull grupp politiku għandu l-opportunità li jesprimi l-opinjoni tijaw. Iżda, il-kollega tijaj għadu kem semma l-LCR u għalek permettu li najt li aħna konna involuti breda tajba f'dawn il-proċeduri anke ta' shadows. Il-tajna anke pożizzjoni pjuttost pożittiva mar rapporter ressaqna l-opinjonijiet tagħna xi ħut minnhom ġew ikkonsidrati oħrajn le u issa wasal il-ħin għal votazzjoni. Ovvjament dejjem se jkun hemm minoritajiet u, u, u maġġoranza se jkollok daqqa minoranza u daqqa maġġoranza, daqqa ħad tkun parti mill-minoranza u daqqa se tkun parti mill-maġġoranza. Għasab li għandna nkomplu bil-proċedura u ngħaddu għal-vot. Grazzi tassew, Sinjura President, naqbel ma dak li qal is-sur Marjas jiena ma konċ ser nitkellem lanqas. Aħna dawn il-membri ta' dawn il-komitat huma flessibbli u moħħom miftuħ, naħseb li rridu nimpenjaw ruħna biex nagħtu tweġibiet liċ ċittadini tagħna. Jiena nemmen il-li ċittadini tagħna illi jnaddu li nindrizzaw it-ħassib taħħom u ma ħsibx li jaħsbu li aħna ma nistawx naħdmu flimkien imkien ma jistennewx din il-ħaġa minn għanna U lanqas jaħsbu li noqogħdu nitru f'dawn id-tip ta' diskussjonijiet u noqogħdu nippuntaw subajna lejn dak kulejn li ieħor fuq affarijiet differenti. Bħalma qal is-sur Marjas fisem l-għalde dawn kienu diskussjonijiet miftuħin, restaqna l-emendi tagħna, uħut minnhom ġew aċċettati oħrajn le, iżda l-approċċ komuni huwa li noħorġu b'rapport dwar attivitajiet tal-kumitat tal-petizzjonijiet. U nixtieq infakkarkom illi Dan huwa wkoll parti mir-rapport annwali tal-2014. Naddu għal Sinjura Geringer biex tikkonkludi. Grazzi tassew ta' dawn il-kommenti. Jiena pjuttost sorpriża li qed nisma' dawn l-aspettattivi li kellu is-sur Becker kellna żewġ diskussjonijiet pjuttost serji waqt li kellna il-laqat tal-Kumitat Peti, jiena issuġġerejt li kunem laqat oħra tal-rapporter ħadd ma seta jattendi għal din il-laqa. Għalek din il-laqa ġiet posposta. Kon bqajna dejjem f'kuntatt bl-emails bejn l-assistenti forsi intom ma taqrawhomx, iżda il-gruppi politiċi l-oħra kellhom l-opportunità li jitkellmu u waslu għal kontribuzzjoni pozittiva għal dan il-kompromess li huwa wieħed sodisfaċenti. Jeder illi kulħadd huwa kuntent ħliesek ma nafx kemm il-darba inti trid tiltaqa' fil-grupp ta' Shadow Rapporters biex inħejju dan ir-rapport pjuttost sempliċi jiena ħassejt illi l-iskambju li kellna sissa kien biżejjed imma forsi l-ambizzjonijiet tiegħek huma pjuttost kbar. Mela, issa se jkollna naddu għal votazzjoni. Il-voting list fija numru ta' amendi ta' kompromess nixtieq li l votazzjoni issir b'mod elettroniku. Nibdew b'emenda 81 niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Mela din ma taddix, naddu issa l-emenda 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 83 il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 84 votazzjoni miftuħa. Maluqa. U ma taddix. Emenda 85 votazzjoni miftuħa maluqa. Kompromess emenda A. Emenda ta' kompromess A, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda numru design votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda wieħed u design votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda tnejn u design votazzjoni miftuħa. Maluqa? U din taddi wkoll. Emenda tlita u design votazzjoni miftuħa. U din dan huwa vot maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti tal-gwer mela votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa u din tiġi adottata. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u din taddu wkoll. Naddu issa għal emenda numru 94, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu għal emenda ta' kompromess B, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Naddu għalek issa għal emenda 98, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Emenda 99, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u tħaddi. Emenda numru 100, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix. Emenda 101, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u tħaddi. Emenda numru 102. Votazzjoni miftuħa. Fuq it-tieni parti qed nivvotaw. Votazzjoni emaluqa. magħluqa. U din tgħaddi. Ngħaddu issa għal emenda numru 103. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Naddu issa għal emenda 104. Mela, naddu għal emenda 105 l-ewwel, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi Issa se nivvotaw fuq kompromess ċe, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Mela. Naddu għal emenda 111 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi. Naddu issa għal emenda orali mill-ħodor. L-inklużjoni tal-kelma well functioning bejn create u petition, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u taddi. Naddu għall-emenda 112. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U taddi. Naddu għal emenda 113. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U taddi. Emenda 114. Vot maqsum mitlub mill-ħodor. Votazzjoni fuq l-ewwel parti. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Naddu għat-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa din ukoll ma taddix. Naddu għal emenda 115 vot maqsum mitlub mill-gwe l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U taddi. Naddu għal emenda 116 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Emenda 117 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Emenda 118 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u ma taddix. Naddu issa għal emenda 119 vot, vot maqsum l-ewwel parti mitlub eh, mitluba mill-gwe votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Nivvotaw fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u ma taddix. Emenda numru 120. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. 122 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi għalek naddu issa għal 123 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Naddu għal emenda 124 vot maqsum mitlub mill-ħodor l-ewwel parti dawk favur. Anzi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Nivvotaw issa fuq it-tieni parti Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda numru 125, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Naddu għal emenda 126, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. 127 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 128 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu għal emenda 129 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Emenda 130, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal kompromess D. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U taddi. Amendment Emenda 137, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 138, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 139, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma għaddiċ. Emenda 140. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ.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 This is only if, if this is adopted, and it was not adopted. It was, it was adopted. Uh, yes. It Sorry. Sorry. Amendment number 142, vote is open. Tajja, pero l-amenda 142, votazzjoni miftuħa. Nala il-votazzjoni fuq l-emenda 141. Melissa, l-emenda 142, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 143, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Għaw emenda orali lingwistika proposta mill-ħodor li tuża l-kelma discrimination u flok prohibition of discrimination. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 144, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda ta' kompromess E. Il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet. Nista votaw fuq l-emenda 150 għaw vot separat mitluk mill-gwe l-ewwel parti, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. U din għaddit. Issa votaw fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni. Issa adotta, għaddit. Emenda 151, il-votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Emenda 152, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddiċ. Emenda 153, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 154, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Mela emenda 156, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 157, votazzjoni Bota Votazzjoni orwa. Għaddit. Emenda 158, votazzjoni maqsuma mitluba mill-gwe u l-ħodor. Nifutaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nifutaw fuq tini parti, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx. Emenda 159, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 160, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 161, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 162, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 163, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess, emenda ta' kompromess F, eh, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 168, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 169, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 170, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 172, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni mal maluqa. Għaddit. Emenda 174, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal maluqa. Għaddit. Naddu issa għal eh, ċitazzjoniet. Eh, emenda numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-uqa. maluqa. Għaddit. Emenda t-nejn, Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda t-lita, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 4. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa naddu għal premessi. Emenda numru 5, votazzjoni miftuħa. Um, votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda numru 6, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Għaddit. L-emenda 7 taqa, l-emenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 10, Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma għaddit. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda numru 12, voti separati. Għara e, talba tal-grupp għuen, votaw fuq l għol parti. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa t teni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 13, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 14, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa l-emenda numru 16, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 17, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddiet. Emenda numru 18, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddiet. Emenda numru 19, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddiet. L-emenda numru 20, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emmen da' numru 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit, emenda numru 24, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit, l-emenda 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Ma għaddit. Emenda numru 26. Għanna vot ma' s-summa, mitlub mil ħodor nivutaw fuq l-or parti. Votazzjoni marwa maddiċ. Issa t-tini parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Anki din ma maddiċ. Emenda 27, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddejt l-emenda numru 28, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddejt l-emenda 29, mm, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddejt. Emenda ta' kompromess G, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddejt. Issa l-emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa ma ddiċ. Emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 37, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Emenda 38. Votazzjoni ftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 39. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 40. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma għaddit. Emenda 41, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 43, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 44, votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 45, eh, il-votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit emenda 46, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda numru 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit Emenda 48, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 49, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 50, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marwa. Ma għaddit emenda 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa? Għaddit. Emenda 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa? Maddiċ. Emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa? Għaddit. Emenda 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda ta' kompromess H, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. U issa għaddu għal menda ta' kompromess numru wieħed fuq il-premessa eh, N, il-votazzjoni miftuħa. Eh, emenda ta' kompromess I, mux wieħed, tikkoraġi l president il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Il-votazzjoni eh, għaddit. emenda ta' kompromess J. Skużawni eh, minuta waħda. Irridu nivutaw l-ewwel fuq l-emenda 61 għabem għandu ngħaddu għall-emenda J. U t tini parti biss tal-emenda 61 fuq il-Welcomes Savings, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. ma għaddiċ. Ma mela issa ngħaddu għal emenda ta' kompromess ġej, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru 70. Votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni magħluqa. Ma għaddiċ. Emenda 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda 72, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit, l-emenda 73, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda numru 74, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddit. Emenda 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 76, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 77, eh, votazzjoni miftuħa. Emenda 78, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marwa Għaddit. Essa l-emenda 79, votazzjoni mistuħa. Votazzjoni marwa. Ma għaddit, emenda 80, votazzjoni mistuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. U issa naddu għal vot aħari, finali, fuq rapport kollu kemmu, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 17 favur u 10 eh, kontra u mem lebda astenzjoni. Tajje, grazie ħafna. Issa naddu għal vot li mis fuq iż-żewġ mistoqsijiet orali. U dan se jkun ħafna eqsar. L-ewwel vot fuq il- mistoqsija orali l-Konsil biex niproteġu l-interessi ta' tfal fil-frontieri fl-Europa, hemm vot wieħed fuq il-kustjoni fuq il-mistoqsija orali kollha kemmi, niftaħ il-votazzjoni, nala il-votazzjoni u hemm 27 vot favur u anki il-mistoqsija orali lejn il komissjoni fuq il-protezzjoni tal-aħjar interessi ta' tfal għaw vot wieħed qabel ma naddu għal vot eh, aħari. U l-ewwel vot huwa fuq it-test kollu kemmu mingħajr ir-referenza għal pajjiżi Ġermanja, Danimarka, eh, Renju Unit, Olanda u Slovakkja. Il-vot miftuħ fuq din il-parti. Nala il-votazzjoni. Għaddit. U issa il-parti li jmiss fuq il-żieda ta' Ġermania, Danimarka, eh, Olanda u Slovakkja u niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni u issa dina hija adottata. Addit. Thank you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 Il-votazzjoni maluqa. U għanna għaddejt 27 eh, eh, favur u 6 kontra. Grazie ħafna. And Okay, thank you everybody, all the colleagues who are here. Grazie il kulħat, għal kollegi kolla li kienu għaw prezenti għal voti, sanaddu għal għall-agenda ta' dan il komita ta' din il-laqa. U għanna, għawnek petizjoni, zewġ petizjoniet, tlieta petizjoniet. Minnaħa ta' tlet petizjonanti Portugiżi. id-drittijiet tal-petizjonanti fuq kif l-iskejjel fil-Portugal jimpiegaw l-istaff taħħom li huwa il-petizjonanti jaħseb li huwa kontra leġislazzjoni. Dan il-petizjonant ġi eh, impiegat fuq kontrat eh, kontratt eh, dawk in-nies li jekk mhux se jkunu preżenti waqt il-laqgħa nitlobhom tosterraw silenzju. Okay, I'm told by the secretary that there is a Il-segretarjat qed jgħid li għandna problema teknika se nagħmlu pawza ta' minuta. Thank you everybody for your patience. What I did... <laughs> Grazie, għassal paċenzja. Il-petizjonant jgħat prezenti u se għajdinna u stess minn fommu illi peress illi l skejl fil-Portugal jgħatu kondizjoni taħjar għal budget annuali dana huwa għal detriment ta' dawk in-nies illi huma impjegati. Huwa ħoss li għandu dritt għal situazzjoni iktar stabli u żgura peress li ġi impjegat għal iktar minn sena. Fl-2010 il komissjoni eh, bdiet proċedura ta' ksur tal-li ma eh, rispettax il-direttiva 99 eh, 70 tal-1999 u il komissjoni batet eh, eh ġustifikazzjoni raġunata f'Deċembru tas sena li għaddit u bħalissa il-Komissjoni edha eh, tagħmel evalwazzjoni biex eh, jekk dina ġietx risolvuta x'dina isa emenda tal- eh, miżuri leġislattivi hemm limitu ta' ħames snin għall-impik ta' ta' impik għanna li sura l-mejda li huwa l-president tal-NVPC li huwa qed jirrappreżenta l-petizzjonant u nagħtih il-mikrofonu l ħames minuti. l eh, Lodwa tajba. Grazzi, President. Fisem l assoċjazzjoni Nazjonali tal-Għallima tal bil-kontrat, nishtiq najt illi anki jekk aħna konna prezentajna dokument importanti għal din il-laqa, din eh, dokument dokument maġiġ tradott fil-ħin biex jiġi imqassam. Eh, jiena se namel il prezenza il-prezentazzjoni tiegħi għabbażi tal-petizzjoni tagħna. L-Assoċjazzjoni tal-Insenjanti kontrattua tal-tal-tal-tal-għalima eh, bil-kontrat u ma' skont l għalima impiegati fl iskajer pubbliċi. Issa, fu dak li għandu xaqsam ma' salarju l għallima bil-kontrat jista' jkollhom tnaqqis tal-ħin ta' xogħol tal-47% għal meta nqablu ma' dawk li għandhom l-istess li għandhom iktar sigħat bl-istess età waqt illi il-għallima il, Eh, għandhom per, periodu itwal eh, u meta eh, meta wieħed jaqbes dan il-livell jekk hemm għallim li għandu żewġ menzjonijiet insuffiċenti waqt l-evalwazzjoni tiegħu għal tliet snin ma jkunx jista' jieħu sehem fil- fil-konkur ġodda. U u dan ifisser li l-ebda eh, għallim bil kontratista jista ma jista jkollu il-menzjoni eh, eccellenti u għandu jiprezenta jew dikjarazzjoni u nkella ċertifikat ta', ta stat tajjeb fiziku, psikoloġiku u għandu koll eh, il-dokumenta il dokumenta kondotta u dina ma miex mitluba l allema li huma impjegati fissi. U fl-aħħar konkor li kien hemm fl-2015 il-medja tal-età kien ta' allima kienet ta' 13 sena eh, fl-impjeg. Anki jekk hemm gruppi eh, illi huma impjegati illi għalihom hemm 17 eh, il il-sena u 19 il-sena u 17 il-sena għal-grupp ieħor. 17 sena għal dawk tal-talim tal-lingwi, tal-lingwa Portugiża. Dawk li għandhom iktar minn 20 sena ta' servizz ma ġewx ma rċevewx kontratti oħrajn għax il-gvern eh, ħareġ liġi fl-2014 eh, u ħareġ bliġi ġdida illi kella ta' tiżgura l-Kommissjoni Ewropea li issa kollox għaddej tajjeb fuq il-kontratti tal lima Però mhux veru dan għaliex l-emenda tal-liġi Portugiza hija magħmula b'mod illi l eh, lima bil kuntratt kellu jkollhom ħames eh, snin ta' kontratt eh, erba u wieħed u dana kien kriterju suffiċenti biex ma iġeddu l-omx biex jerġa' wieħed jerġa' jibda jgħod il-ħames snin. U nixtaqt ngħid illi l-allima bil-kontrat kellu jkollhom kontrat annwali mill-ewwel ta' Settembru sa l-aħħar ta' Wissu. Dana mhux dejjem jiġri għaliex il- l-impik isir eh, periodikament ħafna drabi fil-15 ta' settembru, fil-16 ta' settembru, din is-sena fil-21 ta' settembru. U l-gvern iħoss eh, eh, illi illi il-ħin biex ikun hemm evalwazzjoni għal kontratt suċċessiv dana mandux jiddependi mill impiek U issa għandu jkun hemm azzjoni retroattiva fl-ewwel ta' Settembru. Però ma wieħed meta wieħed is data tal-bidu eh, tal-sena eh, skolastika dina kienet differenti minn skola għall-oħra ċerti skejjel qabel, skejjel oħrajn wara, u hemm xi għallim għandhom data li tiġi wara fil-bidu għal-bidu tal-kontrat tagħhom. U dan jfisser illi eh, eh, situazzjoni ta' ħafna għallima bil-kontrat eh, hija għar. U jiena se nispjega illi il-liġi fil-Portugal tippermetti illi il-kontratti ta' wara jiġu eliminati. Hemm hemm e, għallima li ilhom jgħalmu 20 sena, però mħabba din il-liġi qatt ma jirnex ilhom jieġi bukt minn ħames snin. E, u bekk e, qed injoddu biss l-aħħar ħames snin mill-2010 għal 2015 waqt li kemm ħafna għallima illi għalmu għal 20 15-20 eh, għandhom kontratti eh, successivi, però per essi li issa għet joddu bis laħar aħħar 5 snin anki huma mm, irċevew dannu. U għal daqstant, il-konċett illi fil-liġi tal-komunità eh, għal kontratti successivi mux qed jiġi rispettat għax il-gvern Portugis sab mod biex jevita Eh, din il-liġi. U qed jgħid li solva l-problemi, ma fil-fatt ma solvihomx dawn il-problemi u qed titkompla eh, l għallima għadhom eh, f'sitwazzjoni prekarja. Hemm ħafna kollegi li huma f'din is-sitwazzjoni u d-direttiva wkoll tipprevedi li l-istat Portugiż bħal stat membri oħrajn ah, jista' u kollu uh, ikollu kollu applikazzjoni iktar favorevoli mill-liġi tal-komunità, però dannu ma sarx u għadna għaddejjin bl-istess situazzjoni prekarja. U għal din raġuni għatem għallima Eh, f'kuntratt li għandhom 15 u 20 sena u din is-sitwazzjoni għadha d ma nafux għal kemm snin, però aħna nħossu illi il-Kumitat tagħkom tal-petizzjonijiet jista' jieħu deċiżjoni fuq din il-kwistjoni eh, fuq din il-kwistjoni eh, illi hija fil-petizzjoni għax inħossu li hawnhekk hawn diskriminazzjoni kontra tagħna meta nqablu għal għallima ta' karriera. Aħna naqblu illi l-għallima huma il-kapital l-iktar importanti tal-iskajjel kollha privati u pubbliċi, għalina huwa importanti l-istabilità tal-għallima eh, fil-Portugal. Għalina dan huwa importanti u l-idea tagħna jgħalni nistabilizzaw il-funzjoni tagħna. Nala. President, f'minuta. Is-sitwazzjoni tal-prekarjetà hija gravi ħafna ma sa, ma ġietx eh, risolvuta, ma nħolqux konklużjonijiet biex nirrispettaw biex inkunu nistgħu nirrispettaw il-liġi tal-komunità illi suppost eh, daw ġew eh, implementati mill-2001 u kien hemm u l-problema ġiet irrisolvuta biss l-2014. Memx kontinuità. grazzi President. Very much, sir. Thank you. Grazie, grazie tal-kontribut tijak. Issa, nistanad il-mikrofonu l-Kommissjoni. Il-rappresentant tal-Kommissjoni prezenti fostna, jek joġbok, jendek il-mikrofonu. Madame la Présidente, Monsieur le Pétitionnaire, Monsieur... Signora President, sur petiz... Personali fil-fat din il-proposta hija importanti ħafna Aħna rċevejna bosta il-menti mijiet fil-fatt. U dak iż-żmien kienet kemm tal-kontratti għazmin determinat. U anke rikonoxximent tal-kwalifika professjonali illi kienu jinġabru b'dawn il-kontratti. Importanti nfakru li huma dispożizzjonijiet prinċipali tad-direttiva dwar il-kontratti ta' dewmin determinata għanna kompromess bejn il-partijiet soċjali interprofessjonali fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Għanna klawzola numru erba, l-famuża klawzola erba dwar il-kondizjonijiet tal-impjek. L-ugwaljanza ta' trattament. illi għajt illi l-ħaddima tu kontra determinat għandhom iġu ikkonsidrati taħt l-istess kejl daqs l-oħrajn ira liex dik hija natura ta' xogħolhom u mbagħad hemm klawżula ħamsa illi hija l-klawżula kontra l-abbuż fuq ix-xogħol. Il-kuntratti ta' għażmien determinat jorbtu ma' din il-klawzula u dak li qegħdin jintalbu jagħmlu l-istati membri u li u wahda minn dawn il-miżuri. Ilva fil-fatt għet li miżura waħda minn dawn hija bizzejiet biex ikun hemm rispett ta' dawn id-drittijiet. Xi stati membri ħaltu il-miżuri iżda waħda hija biżejjed. Għandek tlet tipi differenti. L-ewwel nett il-bżonn ta' rispett tal-kontratt, il-dewmien tal-kontratti ta' wara u n-numru ta' tiġdid tal-kontratt. Aħna konna nemnu li kienem Jusata kien hemm ksur min-naħa tal-Portugal meta ftaħna l file fl-2010 il-bicċa baqgħet għaddejja u nħarġ anki ultimatum issa dwar ir-rapporti għal petizzjonanti kollha. Aħna kellna taħdi dittana u dejjem eżaminajna b'attenzjoni kbira l-informazzjoni li kienet qiegħda tingħatalna. Fuq talba tagħhom aħna ltqajna anki ma' żewġ membri parlamentari Portugiżi tal-GUE sabiex il-Kummissjoni kollha l-opportunità tara il-kontest ġenerali ta' din il-petizzjoni. U aħna għajna anke mal awtoritajiet Portugiżi sabiex kollox ikun konformi ir-riformi li ġew introdotti mill-awtoritajiet Portugiżi fihom numru ta' elementi importanti l-ewwel net il-numru ta' kampanji ta' reklutaċ li jippermetti numru ta' għalliema li jsibu xogħol permanenti anki il-numru ta' snin għal ħames snin għal kuntratt u il numru ta' drabi dawn il kontrat jistgħu jiġġeddu. Hemm bżonn illi nibqgħu naħadmu anki u nikkalkulaw l-esperjenza miksuba li tinkludi dawk ta' natura determinata u mhux. Id-direttiva Ewropea tippermetti lokal manuvra ħarġen l-istati membri sabiex ikun jistaw jilħu jilqaw bosta miżuri u għalina fil-qafas ta' reformi il-Portugal u importanti illi inwiġbu għal bżonniet kolla il-liġi Portugiza kull ma kellha tkun konformi mad direttiva nfakkar il-Qorti Ewropea l-Ġustizzja fakret illi ta' mhumiex inkompatibbli mad-direttiva jekk kull xogħol minn dawn huwa ġustifikat. Il-qorti saħqet illi dawn il ġuniet jiġu preċizati. Iżda fakret ukoll b'mod kostanti illi sta l-ġurisdizzjoni nazzjonali li tivverifika għabbażi ta' situazzjonijiet personali speċifiċi illi il raġunijiet ikunu fil-fatt effettivi sabiex jiġu evitati abbużi. Għadda stanta lina l-fatt nifsu li liġi il-Portugal t-limita sa' ħames snin it ġdijt tal-kontratti tal-personal full-time huwa limitu addizzjonali u għal din ir-raġuni aħna ħassejna il-listajna nalqu il-ksur. Ftit tal Iva ftit tal ilu. Il-petizzjonant mill-NVPC irċevejna dokument twil, dokument ta' informazzjoni illi kien jiddubita mill-effettività tar riforma Aħna iddeċidejna fit-tawl tat-tul tad-dokument illi niftħu għad boħra. Il-proċedura ta' ksur il Irridu naraw jekk joħorġux elementi ġodda u mbagħad baż ta' dan iddeċiedu nagħmlu x'kuntatt mal-awtoritajiet Portugiżi. Jekk ikun hemm elementi ġodda f'rigward tal-ġurisprudenza kollha tal-qorti u tal-interpretazzjoni tad-direttiva u tal-marġni ta' manuvra li jitħallew fidejn l-istati membri. Jekk dan huwa minnu jekk ikun hemm elementi ġodda nkunu nistgħu nagħmlu kontatt mal-awtoritajiet Portugiżi. Naħseb huwa importanti nirrikonoxxu l-fatt li d-direttiva aħna ħdimna ħafna kontra il-prekarjetà kemm fis-settur pubbliku anke f'dak privat. Naħseb li huwa importanti ħafna il niġġieldu kontra din dan li jdut li nisimaw li d-direttiva tobbliga li l-istati membri il-kontratti determinati tazmin determinat id-dawarom f-kontratti permanenti assolutament le ġim fakkar fl-2014 bosta drabi mill-Qorti Ewropea Ġustizzja. Bek naħseb il-Kommissjoni tista' isruħa kuntenta bir-reformi tal-awtoritajiet ġewwa portugal Grazzi anki mal-petizzjoni u l menti nfakkar il l-proċeduri tal-Kummissjoni jagħmlu evalwazzjoni tal-konformità ta' dritt nazzjonali ma' dritt Ewropew. U għal stant analiżi fid-dettall ta' taħt id-dritt nazzjonali. Grazzi. Thank you, and thank you for a very... Grazie, grazie tal rapport dettaljat. Tinja bieċa informazzjoni eccellenti li għax bokettina, nishtiq li kuj konna l-istess livell, mux dejjem ikun il-kas. Dan kien tassew eccellenti, nishtiq nibta l-Sinjura Subar. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar. Grazzi, Signor President. Nishtiq nibda l-ewwel net billi nagħti merħba lil petizzjonant. Dan il-punt dwar l-allema temporani, jiena minix membru ta' dan il-komitat deċidejt li nkun hawnhekk illum biex nikkonferma id data illi prezentat l-assoċjazzjoni fil-rigward tal-professjonijiet kontratwali ġewwa l-Portugal ilna 20 ta' snin ilsa bis-sitwazzjoni għaddejja b'dan il-mod u rrid ngħid illi sitwazzjoni tat-tagħlim ġewwa l-Portugal tibbaża ħafna ruha fuq il- Loti ta' kontratti lil dawn l-liema l-bicċa kbira tas sistema pubblika skampa bis-saħħa ta' dawn il-kontratti. Huma nies gradwati, professjonisti illi taw dak kollu li setaw l-edukazzjoni fil-Portugal b'ħafna sagrifiċċji familjari u professjonali. Għadastant jistħoq ilhom l-attenzjoni kollha tagħna biex tinajtu ukoll li għan bost organizazzjoni organizzazzjonijiet tal-liema. U dawn irbellaw għas situazzjoni Ma jemx kontinuita. Ma jemx kontinuita fil-kontratti. hemm il-possibilità amministrativa u formali li ma tikkonsidrax il-dewmien ta' snin ta' wara pala estensjoni li lexa pekka għandu mezz il-gvern Portugiż ta' kif ma jirrispettax il-liġi. Fl-opinjoni tagħna is-soluzzjoni hija bidla leġislattiva. illi diġa proponejna bħala fil-Parlament Nazzjonali Portugiż li jikkonsidra il-bżonnijiet permanenti tal-iskejjel u jifisser jena niprovaw niftħu il-possibilitajiet għal dawn l-li għandu jkollok l-ist lista waħda, lista nazzjonali, b'xi tip ta' klassifika sabiex l-allema imbagħad jitqasmu fost l-iskejjel. Il-għaliex, fil-fatt dawn l-iskejjel għandhom bżonn kostanti iżda ma jsarfux f'postijiet tax-xogħol permanenti. Iżda mingħajr l-allema skejjer ma jistax ikollok, ma jistax ikollok skejjel minnajr l-lema, minnajr l-lema musta jkollok skejjel publiċi zgur. U jilom snin s-seħad ma dawn il-kondizjonijiet. Nishtiq najt li minix sorpriz bid-deċizjoni tal-Kommissjoni Eżekuttiva. Nishtiq li kiku il-Komitat Eżekuttiv iħaffa fiktar fil- loti ta' ċanfir lil dawk l stati li ma jirrispettawx il-liġi li ħafna drabi jkunu dawk li l-iktar li jwet u abuzi fil-fatt qed jevitaw milli jimxu l-qoddim bloti ta' trittijiet lil ħaddiema tagħhom. Mela jien ixin nitkellem dwar il-proċedura l-ewwel qabel kollox. Fimt? illi il-proċess il-proċedura l-lum reġet n-fetħet u xekkedna. Kien hemm il-petizzjoni infetħet. Iżda Issa għedna li l-proċedura reġet infetħet. Flima stadju wasalna nixtieq nitlob lill kumitat tal-Petizzjonijiet illi jena minix parti minnu, però għedna attendi llum għal din il-laqa fiex wasalna fil-Kumitat għal din il-petizzjoni, fiex edha l-proċedura. Mela, din il-petizzjoni edha fl-agenda b'talba tal-gwe. Bekk nix nipermetti li reprezentant tal-gwe, bekk permettajt l-reprezentant tal-gwe jitkelmu zjed fit-tul. Waqajna l-ura 20 minuta l agenda tagħna għandi erba' kelma oħra. Naħseb il-punti kollha tal ġew msemmija mill-kollega tal-Gwe u nixtieq l-issa iżommu il-kummenti ta' kemm jista' jkun fil-qosor mhux iktar minn minuta jekk jista' jkun. Nagħmel il-farta. Là, vous sever sévère minuta jek avec moi, c'est ça fait pas Minuta xini, minuta mixej. Ma ni xej minuta. Nasab ħajkolla bżon ftit iktar. l-ispjegazzjonijiet nataw juru. Illi rridu naħissu l-Portugal minn din il-kwestjoni. ħafna wis eh, kontratti għal temporanja żmien determinat. Il-Portugal kieku ma kienx għal din il-petizzjoni għatma ma kien ħa jiġi mċanfar mhux tort tal-Kummissjoni b'mod dirett. Id-direttiva titlob li jkun hemm rispettar ta' waħda miż-żewġ klawżoli. U tnejn mhumiex aċċettabbli. Ma nafx eżat l-aspett legali iżda jidhirli illi ġurisprudenza permanenti tal-qorti Ewropea tajt illi meta jkollok attività permanenti il kontrat bil-fors irid isir ruħu kontratt permanenti fil-fatt dan jottanki għal l-għallima jidir li l-orti, fil-fatt aħna u koll ġejna imċanfra il għalix il parlamenta mill l-istess ħagġu, san it-tama li dak li ġara fil-kas tal-Parlament isir għal Portugal għalfejn ma nix nċanfru l-Portugal għalfejn ma nix għom xi tip ta' penali l-istess jott għal komplement fejn ħanaslu kull stat jekk il-Kummissjoni mis-sejra ta' t-sanzjoni l-Portugal ħatkun għadha tibgħat messaġġ fil-istati l-oħrajn Franza bizmiċa f'dik id-direzzjoni. Kull ħames snin. Kull ħames snin nerġaw nibdew minn xejn. Jien nistaqsi li l-Portugal jirrispetta l-liġi. Grazzi. Mela. Inti eh, kont uh, taħdem fil union u mhux ta' bxejn. Peta jek fimt sew dak il-mikrofonu le. Iċċad il-mikrofonu l-sinra pittera. Iva, għandi mistoqsija qasira l-rappresentant tal-assoċjazzjoni. Jiena studjajt il-problema fid-dettall u jider illi saret riforma. Għada stan nixin nistaqsi dwar il-punt li għan fil-dokument li ġiet prezentati l-Kommissjoni. X'kienu raġunijiet illi ġi prezentat dan il-dokument? Mr. Marias? Sur Marias? Kja, Iva, President. Il-kas li qed niddiskutu għal Portugal u wieħed illi naraw f'bosta pajjiżi. Hemm użu ħażin minnħata l-Istati membri ta' dan it-term dan il-proċess ta' qoti ta' kontratti temporani dan jott tal-Greċja wkoll għaliex dan l-allima parma jiġri fil-Portugal jgħaddu mill-istess proċess. Jirċievu kontrat temporanju ta' sena u ġaddet jġeddet minn sena l-oħra. U dan isir lix jitħallsu salarju żjed baxx. U ma jistax isir programmar tajjeb. Il-flejes li jintnafqu fuq l-edukazzjoni huma flejes kbar aħna għedin situazzjoni ta' memorandum bil- l-infiq pubbliku limitat fil-Greċja bħal fil-Portugal u dawn il-tip ta' kontratti jagħtu soluzzjoni għal problema. Fil-fatt jintużaw anki programmi ta' finanzjament għal l-ħuq ta' l-obbligi finanzjarji għall-edukazzjoni għandek bżonijiet pendenti fil-fatt u dawn il-kontratti temporani jisiru situazzjoni permanenti Aħna rajna ħafna ħafna każijiet il-Greċċa fil-qrati u rridu ntemmu din is-sitwazzjoni darba dejjem biex xina nsibu tarfa, neħtieġu deċiżjoni mill-Orti Ewropea li tisforza l Portugal jimplementa dawn id-dispożizzjonijiet u kwalunkwe situazzjoni simili fi stati membri oħrajn jittiġu jiġu indirizzati u kol fl-ħarnet nistama il komissjoni tismanina għajjem mistoqsija dwar il-Greċja fejn ikun hemm xi possibilità ta' tħol f'servizz għas-sena ta' wara. Il-Greċja qiegħda tiġi sforzata tirrikonoxxi il preservizz bejn l-2012 u l-2014 iżda mhux is-servizz bejn l-2010 u l-2012 u din hija diskriminazzjoni kontra ċerta ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. Ira lix huma din jiġu maħtura u mħalsa mill-finanzjament ta' tal-programm AFAS u nixtieq nisma mill-Kummissjoni xa jkun hemm kas simili l-Greċja għaliex hemm ksur ta' leġislazzjoni Ewropea f'dan il-każ ukoll. Grazzi. Excellent. I'm now Grazzi nista' il l-mikrofonu tal il-petizzjonant inti smajt l-opinjonijiet illi esprimew il-grupp mill-gruppi politiċi għandek il-mikrofonu żewġ minn. Thank you. Um, okay, uh, I think that is Grazzi tassew. Ħaqleb għal-Portugiż. Jiena naħseb illi minn dak illi qed nifhem dan diġa huwa sinjal tajjeb. U jekk fimt tajjeb il-Kummissjoni tixtieq terġa' tiftaħ din il-proċedura. Aħna ippruvajna ndaħlu elementi ġodda eh, bdejta konkreta mill-2014 sal-lum għaliex ġara dak li jiena spiegħat fil prezentazzjoni tiegħi. Et tkompli issir din id-diskriminazzjoni. U l-kollegi tagħna koll fil-privat jaf nafu li hemm kollegi li jaħdmu fil-qasam tal-talim privat u l-iskejjel privati għandhom l-awtonomija tagħhom. Dan jis dawn jista' ikollhom pereżempju għallim għal ħames snin Imbagħad ikun jemur parti minn forsi xi applikazzjoni jsib miegħu għalliema ta' xar snin u 15 sena imma peress illi l-ewwel wieħed ikollu ħames snin konsekuttivi ikun minn fuq. U juhu dan il-post ta' xogħol ma taħsbux li din hija xi ħaġa diskriminatorja, iva din naħseb li jaqbus inħalli fidejkom biex toħorġu b'ġudizzju, mhux ħanoqgħod inqabbel xol ta' dawn l għallema ma' oħrajn, qed nqablu ma' dak tal-privat, għanna allima bi kontratti ta' ħames snin. Meta dawn jipparteċipaw f'xi kompetizzjoni jelbu ħafna applikanti oħrajn li minħabba l-prekarjetà tax-xogħol tagħhom ikun hemm diskriminazzjoni kontrihom meta mqabbla il-kollegi tagħhom u dawn m'għandhom ħtija ta' xejn il-gvern ħoloq dawn il-kondizjonijiet u ma rridux ninsew illi l-ħaddima tas settur privat bħalna huma taw għajnuna mill-gvern Portugiż mhumiex kompletament privati huma finanzjati mill-istat huma appoġġjati mill-istat għandna Dan li ma li jisa jiparteċipa fil-istess applikazzjonijiet tagħna. Grazzi President tal-li permettej li nerġa' nitkellem. Iva, tajjeb mela smajna l-opinjonijiet tagħkom, jiena qed nifhem illi intom tixtiequ tiftħu tħalluha miftuħa din il-petizzjoni u nixtiequ li l-Kummissjoni terġa' tiġi lura b'informazzjoni aġġornata wara li kunem avalwazzjoni tal-informazzjoni l-ġdida. Jiena ekk qed nifhem il-pożizzjoni tagħkom bħalissa. Naqblu? Jidher li kulħadd qed jaqbel ma' din il-pożizzjoni. Mela nagħmlu hekk. Tajjeb, Naddu mela għal punt li jmiss li huwa punt numru 9 fejn għandna numru ta' petizzjonijiet fuq il-kontratti u eh, li għawna akkuża ta' ksur fl-Italja u koll mux ser noqt naqra il numri għanna dawn il-petizjonanti rappresentati għawnek mill-avukati jekk huwa possibbli illimitaw ruħkom għal żewġ sa tlet minuti għax wara n-nofsija ma jkollniex interpretazzjoni. Jiġifieri rridu nikkonkludu qabel l-ikel jekk joġobkom żommu fil-qosor. L-istess japplika għal kummissjoni għal kollegi. Mario Dinosso. Grazzi, President, se niprofa inżom fil-qosor kemm jista' jkun President, Kommissjoni, għata għanna dan ix-xogħol prekarju li fl-Italja f'dawn eh, l-aħħar ġranet fawissu anzi approvat liġi li imsejħa liġi buona skola illi laqat il-talbiet u u itħassib illi waslu għal adattazzjoni tal-liġi taljana għal prinċipi tal-Kostituzzjoni taljana u tal-Unjoni Ewropea. Għallek ġiet solvuta parzjalment din il-problema. Jiena hawnhekk nixtieq nitkellem fil-fiħdan l-iskejjel l-allima fis-settur pubbliku u l-istabilta ta' dawn il-ħaddiema għata l-assistenti tekniċi amministrattivi. Il-liġi buona skola ma mhux qed tipprova solvi din il-problema, il-prekarjat għadu l-istess kif kien fil-bidu ta' din il-proċedura u il-situazzjoni tal-kollega tagħna Russop u kollegi oħrajn li ilhom jaħdmu għal ħafna snin, 15 sena, 20 sena, b'kontratti ti prekarji ta' sena, sitt xhur, disa' xur u l-bqija. Dan iwassal għal abbuż tal-użu tal-kontratti għaliex ma jilħaqx il-ħtiġijiet li smajna u smajna u koll fuq is-sitwazzjoni tal-Portugal mux għadħalek jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' żmien ta' dawn l lima u din sitwazzjoni qed tkompli tiġi appużata, qed tkompli dejjem toħloq eh, din il-sofferenza f'dawn il-ħaddiema li ħossuhom li qed jiġu diskriminati u anke il-kollegi li qed jiġu imħadma fuq żmien qasir meta mqabbla ma dawk li jaħdmu mas-settur privat għalhekk. Nitlob illi il-Kummissjoni wara li tqis ir-raġunijiet ta' difiża u il-raġunijiet li qed jippreżenta e, il-Gvern Taljan li mhux qed isolvi l-problema għaliex naħseb inħoss li għandha terġa' tkompli tiftaħ il-proċedura ta' ksur u tkompli tosserva s-sitwazzjoni Taljana sakemm insibu soluzzjoni kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Grazzi lilek. Naddu issa għal petizzjonant ta' 1302 għal żewġ minuti. Grazzi jiena u kol petizzjonanta u din prezentajta fl-2010 jiena nishtiq nisħaq li man bidel xejn sissa għaliex din il-liġi buona skola taħdem biss għal l-allima li jkunu fuq kontrat permanenti mhux issa għandna diskriminazzjoni fiħdan il- diskriminazzjoni ma' ħaddiema oħra tal-iskejjel illi qiegħed iktar e, jagħmel diskriminazzjoni mal-assistenti tekniċi. Aħna wkoll eh, personalment morna anke fi tribunali biex id-dritti tagħna jiġu ma jiġu rikonoxxuti, iżda sfortunatament fl-Italja tal-inqas f'Katanja il-kawżi tagħna jibqgħu dejjem fit-tribunal. it tribunali qegħdin jgħidu illi il-problema mhux qed tiġi indirizzata kif suppost għax din aħarslan l-aspett kostituzzjonali ilna ħames snin nistennew, ma nafux kemm rridu nistennew iktar biex ikollna tal-inqas protezzjoni minima. Mill-ebda aspett la politiku la ġudizzjarju manna protezzjoni. Għalek ma tasmajna li l-proċedura ta' ksur ta' tinala, eh, ħassajnija ħafna għaliex din mhux biss taffetwa l għallima anke lill-assistenti tekniċi amministrativi. Grazzi dak kollox minnaħati tiegħi. Grazzi lilek tal-li jazammajt fil-qosor. Naddu issa għall-onorevoli sinjura anzi Loretta Lucastro. Jiena qed nirrappreżenta lil Valeria Pizzati li hija kollega tiegħi ukoll u li ilni 15-il sena naħdem bħala ATA, assistent Technical Administrative. U jiena mhux biss kelli dawn il-kontratti mill-ewwel ta' Settembru sal-aħħar ta' Awwissu. Jiena kelli seba' snin konsekuttivi u dawn baqgħu dejjem l-istess. L-aktar ħaġa tal-qotni hija li kull sena il-Gvern Taljan joħloq affarijiet strambi, per eżempju, il mobil tal-kollaboraturi tal skolastiċi, per eżempju, dawn jiġu minn flokna anke l-allema l-istess jekk ma jkunu xafu semlu bjem ipoġuħom flok lata. Għalek aħna edin imbatu, issa xivvintajna dan l-ħar. Għanna il kustjoni tal-provinċi li dawn l-assistenti jaħdmu bħala ATAs dawn edin iwaqfuna għalek dawn jaħdmu fl-iskejjel tal-provinċja u minn um, u apparti minn hekk. Meta jkun hemm anke l għallima li jieħdu post lima oħra qed naraw dawn it-tibdiliet li dejjem huma kostanti u xi ħaġa li tejjina u dimma ma jistax ikun aħna nibqgħu ngħixu hekk, grazzi. Grazzi issa Kjara Patanek Joġbok. Grazzi Snura President, jina nirrappreżenta s-Sur Giuseppe Rumore Padano, il-petizjonant Meta lesta iż-żewġ ehm, petizzjonijiet fl-2012 l-2013 ukoll kien taħt xogħol prekarju. Iżda saffrattant irnexxilu jikseb dan il-kontrat mentri li kien hemm xi postijiet ġodd ta' xogħol ġodda. Iżda kif spjegaw petizzjonanti l-oħrajn, dan huwa eżempju. Dan il-kassej huwa biss eċċezzjoni għax il-Gvern Taljan iddeċeda li iva jieħu azzjoni fuq il-proċedura ta' ksur li bdiet il-Kummissjoni imma dan huwa biss japplika biss għall liema imma għall-assistenti tekniċi ma sar xejn la appjan ta' kif dawn għandhom jitħadmu, la kif għandhom jiġu segwiti wara ċert numru ta' snin. Lanqas per eżempju kif inti tagħmel progress il fuq. Anzi, qed jieħdu postna, posti postijiet tagħna qegħdin joħduhom persuni oħra li jistgħu jiġu allokati għalina. Anke fil-kwistjoni tal-provinċi, il-gvern qed jaħdem u jħejji riforma li tindirizza il-servizzi amministrativi li jiġu esternalizzati u siru minn baġa. Il-gvern għalhekk qed jipprova li jagħti post fiss lill-allima. Imma min-naħa l-oħra mhux qed jifhem għalfejn qed jiskludi lil dawn l-assistenti tekniċi. Ma sar xejn sissa u laqgħa ta' tissiru pjanijiet għall-futur għalhekk qed nitolbu lill-Kummissjoni biex biex terġa' tiftaħ il-proċedura ta' ksur sabiex ikun hemm proċedura tal-Gvern Taljan ta' tħaddim li tinkludi anke l assistenti tekniċi li għandhom jiġu rikonoxxuti bħalma jiġu rikonoxxuti l-allima. Grazzi. Grazzi tassew il-Kommissjoni. Grazzi tassew, Signora President, f'dan il-kas il-Kommissjoni u koll eh, ila tindirizza dan il-kas u l-ment li nina nirċivu mill-2009 fuq dan il sugġest Wara din il-kampanja ġdida ta' trade unions, nirċivu iktar minn elf il-ment illi waslu għal sfidi pjuttost partikolari għal tradutturi tagħna, servizz ta' traduzzjoni. Tra Fid-dal ta' dawn l-ilmenti qegħdin naraw illi s-sistema għal kontratti ta' żmien fiss fis-sistema edukattiva Taljana mhumiex f'konformità mad-direttiva. U l-istess palma għamilna fil-kas tal-Portugal, aħna ħadna passi kontra l autoritajiet nazzjonali. Għal darboħra aħna bdejna nedejna dawn il-proċeduri ta' ksur fil-kas tal-Italja. Issa, biex niċċaraw l-affarijiet, għaliex din il-ħaġa ser nitbuwa għoddimna fil-futur. Hemm każijiet ukoll fih dan l-iskejjel fl-ambjent skolastiku għandna promijiet tal-menti anke fis-settur pubbliku taljan. Aħna dan araqnih fis-settur tal-iskejjel fil-edukazzjoni u nispjega fejn dal-bat iżda il-proċeduri għadhom miftuħin għal bqija tas-settur pubbliku. Xtaqt niċċara dan il-punt. Mhux ser noqgħod infakkarkom għal darb'oħra xtajt direttiva fuq il-kontratti għal minn fis, imma jekk waħda mill-klawżoli ta' kontra abbuż jiġu użati, din hija biżejjed biex il-Kummissjoni tkun tista' taċċetta illi il-sistema nazzjonali hija kompatibbli. F'dan il-kontest il-trade il unionisti permezz tal-leġislazzjoni buona skola Qegħdin naraw illi ħafna mill-allima issa għandhom kuntratt tal-żmien fiss. Il-limitazzjonijiet għal terminu ta' żmien huwa iktar minn 36 xahar anke jekk daw ma jkunux kontratti konsekuttivi u l-ħsara li ssir għal differenza ta' bejn jitħalsu danni għal daw għal differenzi li fi trattament ta' bejn dawk għandhom kuntrat għal żmien u l-oħrajn li għandhom kuntratt prekarju. Il-kazistika Ewropea hija ċara fuq li wieħed ikollu kuntrat għal żmien ta' impjeg għal żmien fiss, iżda m'għandniex ħafna ċans u qed nixtieq niġbet l-attenzjoni tal-membri parlamentari u tal-petizjonanti għal paragrafu 65 tal-sentenza f'Flamingo tal-qorti li tapplika l-Italja fejn il-qorti tfakkar l-rati nazzjonali u saħqet kemm darba li m'hemmx kriterju li jitlob illi il-kontratti għal żmien fiss isiru bil-fors kont id-direttiva. Jekk ikun japplika waħda mit-tlet miżuri li semmejt aktar kmini, għall-istafqa tal-assistenti tekniċi saret kampanja għal leġislazzjoni buona skola. Iżda din tapplika l-iktar għall lema Imma il-limitu ta' 36 xar għal żmien konsekuttiv ser japplika għall-istaff kollu fl-iskejjel pubbliċi dan huwa paragrafu 131 tal-dispożizzjonijiet leġislattivi fl-Italja fejn hawnhekk qed naraw illi mill-ewwel ta' Settembru tal-2016 dawn il-kontratti għall impjega għal żmien fiss kienu japplikaw għall allema l-staff tekniku f'dawn l-iskejjel kollha fl istabilimenti ta' edukazzjoni dan m'għandux jeleb il-perjodu ta' żmien ta' 36 xar anke jekk dan ma jsirx għabbażi konsekuttiva. Il-Kummissjoni temmen ukoll illi il-kumpens ippjena taħt il-leġislazzjoni Italjana fejn hemm trattament inugwali diskriminatorju japplika u koll għall-istaf amministrattiv u għalek aħna għalaqna din il-proċedura ta' ksur fi dan is-settur tal-iskejjel fl-Italja. Grazzi tassew, tajt il-President, issa nishtiq nisma minant il-kollegi eh, l-onorevoli Aġea. Grazzi tassew, Signora President, jena assistent membru ta' dan il-komitat u membru permanenti tal-komitat tal-affarijiet soċjali. Id-direttiva 1999 kienet tistabilixxi żewġ obbligi li jridu jintlaħqu li kull stat membru jikkundanna kull każ ta' abbuż u li kull stat ikun hemm ikollu sanzjonijiet li bihom jikkastiga każijiet ta' abbuż. Dawn kienu iż-żewġ kundizzjonijiet meħtieġa illi l-Italja ma implementax u għalhekk ġiet applikata proċedura ta' ksur biex ikun hemm l-obbligu anke tal-liġi tal-bona skola sakemm jiġu attwati dawn il-miżuri il-gvern Renzi bidda beda għalhekk din ir-riforma ġdida tal-bona skola imma xorta il-problema għada hemm għaliex l-artiklu li qed semmi il-Kummissjoni 131 ta' bona skola fejn qed jgħid illi ma jistgħux jkun hemm kuntatti ta' iktar minn 36 xahar ma jgħid xorta xinu ma s-sanzjonijiet għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm azzjoni ta' verifika u li jkun hemm proċedura ta' ksur. Għaliex l-obbligi li suppost kella twassal għalihom din ir-riforma ma saritx dawn l-obbligi mhumiex qed jintlaħqu. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew, Sinjura President. Hawnhekk għandna kwistjoni serja fl-Italja it-tattiċi huma l-istess. Għandek dawn il-kontratti għal żmien fiss biex ma jħadmuhomx għal periodu permanenti. Għanna dan ir-ristrutturar, din il-mobilità li tapplika għal ħaddiema. U fil-Greċja u kol rajna sistema simili li permezz tagħha il-kredituri rridu jillimitaw l-infiq fil-settur pubbliku. Din hija wkoll kwistjoni li għandha x'taqsam l-qasam tax-xogħol b'mod partikolari fl-edukazzjoni. Teżisti fil-Greċja, rajna li teżisti fil-Portugal u qed naraw li teżisti fil-Italja u tnistenna li se jkun repetizzjonanti minn pajjiżi oħra wkoll. Għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li l-kumitat tagħna jħares lejn din is-sitwazzjoni b'approċċ globali biex dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati kollha flimkien u jiġu unħarsu lejn dawk il-pajjiżi li mhux qed jimplementaw il-liġijiet Ewropej kif suppost. Edin jużaw dawn il-kuntratti għal żmien fis, mentri suppost dan għandhom ikunu kuntratti permanenti. Għandu jkollna dibattitu ġenerali fuq din il-kwistjoni u forsi infaxlu mistoqsija lill kummissjoni biex naraw kif ser tindirizzi kif ser tindirizza din il-kwistjoni ta' impjeg bluzu ta' kontratti għal żmien fiss f'numru ta' stati membri. Għalhekk nixtieq li nużaw l-informazzjoni u d-dejta minn potenzjalanti oħrajn. Nsab ċert li segretarat jista' jenna għaliex jista' jkun li hemm każijiet oħra sabiex nistabilixxu stampa ġenerali ta' kif inhi s-sitwazzjoni u b'Libija nresqu niprezentawa qoddim il-Kummissjoni. Naħseb li din il-petizzjoni tal-Italja għanda tibqa' miftuħa biex naraw kif il-leġiżlazzjoni tista' tiġi applikata fil-każijiet msemmija mill-kollegi tagħna. Jidher illi l-istaff tekniku huma medda bil-fatt li sarit il-fu xogħolhom. Dan ser jaffetwa eluf ta' ħaddiema mhux biss fl-Italja, l-Greċja u l-Portugal imma mal-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi tassew nati issa il-mikrofonu l-Sur Marta. Grazzi Senjura President, senżon fil-qosor aktar mill-aħħar darba u inkompli ma dak li qal is-Sur Marjas fuq il-mistoqsija li l-Kummissjoni għandu tkun waħda ġenerali. Imma Umma u kol iridu jiddefinixxu fejn u kif għandhom japplikaw dawn l-affarijiet, xtejb ta' attivitajiet qed nitkellmu dwarhom kif għandu jkunem eh, għallim li jħdu post għallima oħra li jkunu ma jafilħux per eżempju. Għanna rappresentanta tal-Kommissjoni għawnek li għettajt li se tiftaħ il-proċeduri kontra l-Italja għal darboħra. oħra nixtieq inkun naf meta, meta ta' tiftaħ il-proċeduri kontra pajjiż u ta' l dawn iridu jkunu f'konformità ma' leġislazzjoni Ewropea kemm tuwom żmien biex ikunu f'konformità għaliex eh, dawn il-persuni eh, ilhom jistennew ilom jistennew ħafna kemm se jduma jistennew l-Italja, l-Portugal ħajibqgħu kaxkru b'din is-sitwazzjoni għal ħafna snin li ġejjin U issa l-aħħar għaj jekk tippermettili. Ninsab ċert illi ser ikollna petizzjonijiet simili għal dawn li għanna qoddimna illum. Irridu noqogħdu attenti ħafna u naraw illi l-amministrazzjoni ma ma tibdilx l-affarijiet u jinbidlu il-kontratti kif numa sissa dan jikonkludi li ta' kellima ma jidirx li ħafna differenzi fasna għalhekk se nikkonkludi. Imma qabel nixtieq nitlob il-petizzjonanti jekk hemmx bżonn li terġgħu titkellmu. Nipreferi kieku ma titkellmux imma għandkom l-opportunità. Għanna l-Sinjura Evi. Grazie, jo volevo. Grazie, jiena nixtieq nżid xi ħaġa ma dak li qalu l-kollegi, mod ċar. Hawnhekk għandna dimna problema Lider kullimkien, sistematika, kif għalu anki l-kollegi, ħafna drabi l-istati membri, f'dan il-kas l-Italja, u fl-Italja hemm ħafna ħafna każijiet illi jużaw din is-sistema ta' makijaġ biex joħorġu mill-proċedura ta' ksur biex jiprovaw eh, jamlu pezza u jattu e, soluzzjoni temporanea. U din hija sitwazzjoni li mbagħad terġa' terġa' tippreżenta ruha sena wara l-oħra. U fl-Italja mm, ma jagħmlu xejn biex jirsolvuha b'mod konkret. Din hija situazzjoni sistemika, ġifieri kull imkien insibuha eh, eh, flok ma jagħmlu riforma eh, irridu namlu li ġiet biex nwaqfu din il-proċedura. E, inutli li l komissjoni toħroġ ksur oħrajn, dana jiġri anki fuq affarijiet oħra bħal kwalità tal-arja, pjanijiet reġjonali biex nirsolvu l-problema u mbagħad ma nirsolvu qatt. U dina hija e, il-problema li rridu naffaċċaw fil-Parlament. Grazzi. Issa, Nishtiq nistaqsi jekk il-petizjonanti u x'jagħmlu l-aħħar kumment. Fil-qosor ħafna, però fil-mikrofonu possibilment. Fil-qosor ħafna, President, jiena nixtieq iżid kumment fuq dak li diġà ntqal. Aħna nittamaw il-Kommissjoni tkompli din il-proċedura ta' ksur għax huwa importanti li konna il-xogħol u l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għaliex jekk inħallu kollox fidejn il-mħalfin is-sistema eh, tal- tal-liġi għax kull eh, imħallef li Italja huwa eh, indipendenti, hemm l-istess każijiet li qed jiġu trattati b'mod differenti u issa il-każijiet kollha huma sospiżi sakemm jaslu biex joħorġu bis-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali u l-Qorti Kostituzzjonali għadha laqas għandha l-membri għas għadhom ġew nominati l-membri għal raġunijiet politiċi u u namlu b'mod li l-istat jabuża u jkompli f'din l-imġiba li hija eh, illegali. U rridu niddikjaraw li hija legali. Grazzi. Grazzi tal-li tajtna l-mikrofonu. Jina nishtiq najtu kol eh, kif għalu anki l-persuni italjani. Eh, Feliġi bona skola u vera illi ma nistawx nżidu ma 36 xar. Però memx sanzjonijiet. Jekk il- Eh, dawn il-persuni qed jistugraw li jitilfu il-xogħol eh, tagħhom. U ġew esklużi anki l-lata. U dawn il-persuni ma jistawx eh, ikollhom kontrat żgur li sempliċement għax huma membri tal-ata u mhux mal-allima u jinnishtiqu li l-Italja kollha għandha tiħu se, tiħu tiħu ehm, modi biex tirsolvi l-problema għal dejjem. U din tala il-lista tal-kellima nixtieq nagħti taqsira u għacħar il-każ għandu jibqa' miftuħ. U li tolbu l-Kommissjoni biex tkompli zommi e- e- e- is-sitwazzjoni fl-Italja. U li terġa' tirrapporta lura speċjalment din il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni, għax il-diskriminazzjoni u valuri li mur assolutament kontra l-valuri eh, fondanti tal-Unjoni tal Ewropea. Smajna anki minnaħa ta' kollegi li jem rida li din il- eh, dan il-punt impoġu fuq l-agenda tal-koordinaturi biex niddeċidu jekk iridux forsi nihdu approċ orizzontali fil-komitat eh, fi tagħna u dina hija ħaġa li nistgħu nagħmluha bla dubju, però ma nistgħux ngħidu deċiżjoni fuq u da issa dan id-deċiżjoni naħduha fil-koordinatori imma nistgħu niproċedu hekk b'dan il-punt. Aw xi ħaġa oħra li aw xi ħadd li jixtieq iżid jew nistgħu nagħlqu hawnhekk. Tajjeb, grazzi. U issa nittaqgħu fit li wara l offsinar u l-ikla tajba. U grazzi għal petizjonanti anki li ġew prezenti.